il-protokoll mill-laqa tal-bira u tal-lum jekk ma tkomx kummenti mela allura nistgħu napprovaw dan il-protokoll. Mbagħad il-punt li jmiss fuq l-aġenda id-dibattitu dwar każijiet ta' ksur tal-drittijiet tal-bniedem demokrazija u l-istat ta' dritt. Punt numru wieħed illum għal nofsinhar ser nitkellmu dwar il-Madagaskar. L-Onorevoli Tanok. Sur President, sissin ilu. Il-reġim illegali ta' Raġolina u huwa li korruzzjoni u orkestra abbużi ta' drittijiet tal-bniedem serji. Raġolina iżda għali li se jwaqqaf il-korruzzjoni u l-abbużi ta' drittijiet tal-bniedem illi tkatru taħt il-president, l-ex-president Mike Ravola Manana n-nis tal-Madagaskar edin isofru, edin jiexu faqar totali. L-Unjoni Ewropea issa tikkonsidra l-infurzar tal-miżuri mirati kontra raġolina u l-nis tijaw u kol trid timplementa il-ftemi ta' kotonu u tapplika sanzjonijiet meħtieġa. L-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana jistgħu jagħmlu ħafna iktar, smajna ħafna wedit minn għandhom iżda ma rajniex konkreta irridu neħu ftejim bejn raġolina u rafola Manana biex l-ex-president kun jista jarġa imur il-Madagaskar minna lebda riskju ta' preġudizzju. Raġolina irridu kol ħalli l rafola Manana joħroċ għal-elezzjonijiet fettembru din is-sena. Iżda sfortunatament ir-rekonċilazzjoni fil-Madagaskar u l istabilita mumiex sejrin tajjeb u nittamaw li fix-xulli ġejjin l-affarijiet jissolvew b'mod paċifiku. Grazzi. Kellim għalim jmiss onorevoli De Kaiser. Grazzi, President. L-lum mux l-ewel darba fejn aħda aħna din nitkellmu dwar is-sitwazzjoni drammatika ġewwa Madagaskar. Ir-riżoluzzjoni ta' frar 2010 minn dak iż-żmien law. Ma kienx hemm ċaqli iżda rajna li sitwazzjoni marret allar huma l qabel kollox il-poplu tal-Madagaskar li jiena qed naħseb dwarhom għaliex huma l-vittmi ewlenin tas-sitwazzjoni bħalissa hemm ukoll ġlieda għal potera dejjem. U jidher illi m'hemm soluzzjoni għal din il-ġlieda għall-Parlament Ewropew esprima l-opinjoni tiegħu b'mod ċar u aħna tlabna għal appoġġ għal proċess demokratiku illi jista' iwassal għall elezzjonijiet. Dan ma rajniex. Raġolina għadu qed imexxi u ma jistax joħroġ għal elezzjonijiet ġodda ek ngħidu f'din ir-riżoluzzjoni u din il-ħaġa rridu niċċarawha iżda dak illi nixtieq nagħmel hawnhekk huwa illi nitkellem dwar in-negozjati li huma dejjin ma' l-SADC palissa. U nishti illi dawn il-negozjati għom opportunità biex u għalhekk fir rezoluzzjoni tagħna rridu nagħtu spazju għal suċċess ta' dawn in-negozjati għaliex dan huma kwistjonijiet ta' urġenza u nittama illi nsibu soluzzjoni għalihom. Grazzi l-kelliema li jmiss is-Sinjura Vergat. Grazzi, grazzi sur President. Għal darba jiena jiddispjaċini dwar il-ton ta' dan ir-riżoluzzjoni li għandna qudiemna l-iktar qed nitkellem dwar riżoluzzjoni tal-Madagaskar dan il-pajis bħal ħafna ġewwa fl-Afrika l-Unjoni Ewropea qed turi l-impotenza politika tagħha. Nistgħu nitkellmu dwar sanzjonijiet ekonomiċi kontra l pajis iżda dan mhux ser jibda l-affarijiet jiena naħseb illi il-vitmi ser ikun il-poplu, ser ikun il-poplu tal-Madagaskar. Aħna nixtiequ li l-Parlament Ewropew jibbat messaġġ ċar ta' appoġġ li tim ta' medjazzjoni ta' sadek għaliex huma ilhom jippruvaw isibu soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni. Aħna konna nippreferu messaġġ illi jifraħ l sur xi sena għal ħidma tat tim tiegħu u ir-roadmap illi t-tim tiegħu produċa Dan il-weekend hemm laqa ġewwa Johannesburg li hija skedata tal-SADC u aħna nittamaw illi il-poplu ikun tal-Madagaskar ikun jista' jieħu deċiżjonijiet dwar il-ġejjini tiegħu mingħajr l-ebda pressjoni mill-bqija tad-dinja aħna qed ngħinuhom biex dan jagħmluh. Dinja soluzzjoni parzjali naħseb ser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 il-kriżi igravat meta mqabla ma dik tas-sena l-oħra. Il-komunità għall-iżvilupp ta' nofsinhar tal-Afrika ġewwa Gabaron kienet laqa li konsidrajnija pala l-axħar opportunità. Sfortunatament din il-laqa fallit. Iżda għana xiftit ta' tama. Fil-laqa ta' na' is-sibt forsi jista' tista' xi ħaġa Iżda s-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-Madagaskar hija sitwazzjoni gravja ħafna ħafna mill-poplu tal-Madagaskar jgħix binqas minn dollaru kull jum. Kif nistgħu noħorġu minn din is-sitwazzjoni bi proċess dan nista' nagħmlu bi proċess neutrali ta' kunsens u dan nistgħu nagħmluh billi aħna nappoġġaw l-idea biex ikun hemm dan it-tip ta' proċess. Grazzi l-Onorevoli Bilbaw. Grazzi, Sur President. Permezz tal kolp ta' stat u l-gvern ta' Raġolino da biddel eh, l-Madagaskar f'post fejn hemm instabilità politika, fejn il-mezzi ta' komunikazzjoni ma' kontrollati mill-gvern, fejn hemm abbuż min-naħa tal awita ta' sigurtà kontra l-popolazzjoni, hemm ksur ta' drittijiet u qegħdin ibatu mill-deċiżjonijiet politiċi U dan il-reġim qed joħloq problema kbira madwar id-din qed joħloq problemi kbar minħabba nuqqas ta' ilma, nuqqas ta' edukazzjoni. L-Unjoni Ewropea trid tkompli tagħti għajnuna umanitarja lill-popolazzjoni u trid tikkontribwixxi sabiex isir ftehim bejn iż-żewġ partijiet biex ikun hemm eh, gvern ta' tranzizzjoni neutrali fejn hemm kunsens u integratur sabiex inkunu nistaw, sabiex ikun jistaw ikunem hemm elezzjonijiet demokratiċi hilsa u trasparenti fejn kulħadd ikun jista' jipparteċipa b'mod ħieles u li jippermettu l poplu ta' Madagaskar biex ikun u li jiddeċiedi l-ġejjeni tiegħu. Grazzi. Grazzjas, Madam Kil Nielsen is next. Grazzi sew, Sinjura Kil Nielsen. Grazzi, President. Il-grupp tal-ħodor għal darboħra jikkundannaw il-kondizjonijiet illi permess tagħhom is-sur Raġelina ħataf il-poter ġewwa l-Madagaskar. Is-sitwazzjoni fil-pajjiż hija ta' tħassib kbir. Rajna illi kien hemm taqlib ġenerali abbuż kontra il-ġurnalisti u l-oppożizzjoni. Il-forza ta' sigurta' qed jaġixxu mingħajr ma jiġu ikkastigati. Hemm il-mexxejja tal-oppożizzjoni jinsabu il-ħabs u aħna nitolbu biex dawn jinħelsu. Apparti minn hekk l-isfruttar mhux kontrollat tal-ġid tal-pajjiż qed joħloq teddida għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjiena tal-ġejjieni tal-pajjiż qed eh, dan kollu qed iwassal għal diżastru ekoloġiku. Din naraw qed jinstera l-injam ukoll u riżorsi minerali aħna nappellaw għal elezzjonijiet liberi u demokratiċi u dawn għandhom jibbenefikaw mill-appoġġ internazzjonali b'mod partikolari mill-Unjoni Ewropea. Grazzi issa l-kelli ma fisem il-gruppi politiċi is-sur Kaczmanek fisem il-PPE. Ekk jożbok onorevoli. President, grazzi tassew. Sinjuri, fil-rezoluzzjoni tagħna aħna nikkundannaw il-ksur tal-drittijiet tal-bniedem Aħna nappellaw biex eh, il-milixa armata tiżarma. Din nitolbu wkoll illi jkun hemm stabiliment mill-ġdid tal-dritt tal-bniedem u wkoll jinħelsu il-priġunieri politiċi. Fil-Madagaskar irid ikun hemm l-istabiliment tal-ordni kostituzzjonali preċedenti Aħna neħtieġu elezzjonijiet trasparenti u ġusti li jkunu f'konformità mal istandards demokratiċi. L-ikbar dilemma tagħna hija kif nistgħu nżidu l-għajnuna umanitarja għal Madagaskar. Għaliex aħna ma naċċettawx dan ir-reġim awtokratiku tagħha, grazzi. L-Onorevoli Kretu fisem l-SND. il-poter ittieħed mill-forzi fil-Madagaskar u dan l-aħħar prova jiġi zgurat prova tiġi żgurat it-tranzizzjoni. L-Unjoni sospendiet il-pajjiż mill-fost il-membri tagħha u rajna wkoll li kien hemm sospensjoni tal-assistenza mill-IMF u l-World Bank u dawn waslu biex il-gvern ġi izolat b'mod internazzjonali u l-popolazzjoni ma tistax tirċivi għajnuna barranija għalhekk il-proposta tagħna għandha żewġ miżuri. Appell l-Unjoni Ewropea ma wkoll il-Kunsill ta' Sigurtà tan Nazzjonijiet Uniti biex jestendi il-proibizzjoni tal-viża fost il-pajjiżi tiegħu wkoll biex iżid l-għajnuna umanitarja lil poplu tal-Madagaskar mod politiku jien naħseb l-Unjoni Ewropea trid tiżgura iktar biex il-partiti politiċi tal-Madagaskar imorru li l ilm il kontradizzjonijiet u jaqblu mal-proposta tal-Komunità tal-Afrika tisfel biex huma jelbu il-kriżi f'dan ir-rigward deċiżjoni tal ex President Mark Ravalomana biex huwa jarġa' jidħol ġewwa pajjiżu hija meħtieġa rdu nikkonsidraw il-fatt illi il-mexxejja attwali qegħdin jisfursaw biex jażel bejn l-eżilju u xogħol imġija għal ħajtu. Grazzi. Grazzi, Sinjora Kretu, Sinjora Ojeland fisem l-Alde. Grazzi, President Kol ta' stat fil-Madagaskar ġi segwit minn ksur kontinu ta' drittijiet tal-bnidem u tal-libertajiet ċivili. Aħna konna xhieda ta' konċentrazzjoni ta' setat eżekutivi leġislattivi flimkien mal-medja minnaħat ta' sur Rajolina, huwa jiftaħar bit-titlu ta' President tal-Awtorità Olja tal-Gvern Transitorju. Jiena sodisfatta l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ma rikonoxxewx il-gvern illeġittimu tiegħu. Aħna ma rridux nagħtu l-ebda kreditu lil mexxej bħal dan billi nitru f'relazzjonijiet formali anke jekk għamilna dan fil-passat. Għalhekk jiena nilqa' dawn is-sanzjonijiet li ġew imposti fuq ir-reġim bħalissa u ninkoraġixxi l kumitat Nazzjonali biex testendihom biex bekk inkunu nistaw inneħħu il-gvern tara jolina u ikona tranzazzjoni ta' vera li twassal għad demokrazija. Grazzi. Signora sinjora Makovej. Grazzi. il kolp ta' stat marzu 2009 ġi segwit minn atti ta' violenza, ksur ta' drittijiet tal-bniedem u kol kienem arresti doċ tal-mexxejja tal-oppożizzjoni. Din hija sitwazzjoni imwera fir-rigward ta' sigurtà jrid ikun hemm inkjesti u minuħati jrid jiġi kastigat. Ir-reġim irrit jarġa jati il-paċi u jagħmel elezzjonijiet liberi u demokratiċi iżda ma rridux ninsew illi nistaw nsibu soluzzjoni għalhekk il-milizja politika tiġi xolta u l-abbuż tal-gvern kontra l-poplu irrid jitwaqqaf huwa meħtieġ norganizzaw il qabelada elezzjonijiet liberi u demokratiċi biex inkunu nistaw nistabilixxu mill-ġdid ordni kostituzzjonali leġittima u jkun jista' jerġa' jibda jinbena il-pajjiż mill-ġdid nitlob lill-Kunsill biex ikompli bl-isforzi tiegħu iżidhom iħaffef il-pass tagħhom biex inkunu nistgħu niggarantixxu u insibbu soluzzjoni biex jiġu organizzati elezzjonijiet liberi u kol imħarsa drittijiet tal-bniedem ġewwa l-Madagaskar. Issa l-Onorevoli Repo. Il-popolazzjoni tal-raba l-ikbar gżira fid-dinja ila issofri mill-2009. Hemm gvern fil-Madagaskar li ma ġiex elett bil-kunsens ta' kulħadd. Ir-riżorsi ta' il-ġid lil Madagaskar iżda n-nies jgħixu fil-faqar għandhom id-drittijiet tagħhom illi qegħdin jiġu imkasbra. ser fil-knejjes fost l oħrajn hemm problemi kbar hemm ċensura fil-mezzi tax-xandir, in-nies huma foqra, arresti regali illi jsiru hemm it-tortura. Dan huwa poplu li qed issofri. Qegħdin naraw ukoll teddida kontra il- natura. Rajna xi żviluppi u dan ifisser li rridu nibdlu s sitwazzjoni il-nies irdu jkunu jistgħu jiddeċidu dwar il-ġejjini tagħhom u jeħtieġu l-appost tal-Unjoni Ewropea. L-aħħar kelli Missur Kelly. Grazzi tassew. Is-sitwazzjoni fil-Madagaskar hija sitwazzjoni klassika fejn il-ġdid ma jkunx tajjeb Ir-reġim għandu appoġġ militari u l-affarijiet ma tranġawx. Qegħdin naraw qtil, priġunieri, detenzjoni u kol il-faqar fejn hemm il-paga minima ta' 35 dollaru fix-xar. Soluzzjoni hija ovvja. Neħtieġu reġim demokratiku hemmhekk u aħna fl-Unjoni Ewropea se nagħmlu l-almu tagħna biex dan namluħ għalix minn dan ma nistawx niksbu progress. Irridu elezzjonijiet ħilsa gvern ġdid jekk dan tagħmlu l-Unjoni Ewropea f'konġunzjoni ma l-Unjoni Afrikana tista' twassal biex dan il-pajjiż jitkattar u jibda kol it-triq tad demokrazija u l-irkupru ekonomiku. Grazzi issa ngħaddu l proċedura KHDI u qed nara l sunjura Essa tixtieq titkellem. Grazzi. Grazzi, President. Wara dawn il-bidliet politiċi rajna ħafna instabilità. Dan huwa l-każ fil-Madagaskar. Kien hemm ksur serju ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż u f'Mejju tal-2001 l-ACP l-Unjoni Ewropea iddeċidew illi hemm bżonn ta' gvern proviżorju fil-Madagaskar. Issa qegħdin nippruvaw insolvu din il-kriżi permezz ta' kooperazzjoni mal-SADC. Kien hemm laqa fil-Botswana biex jitwettqu negozjati iżda proporzjon kbir mill-oppożizzjoni irrifjutat illi tinvolvi ruħa fil-roadmap illi qed tiġi diskussa bħalissa għalis raġolina kiser l-impenji kollha biex tinstab soluzzjoni ġusta għal din il-problema. Dak li rridu nagħmlu għalhekk huwa illi ninvolvu ruħna u nizguraw li l-gvern il regali mexxi mis-sura jolina jispiċċa darba l dejjem. Dziękuję Pani Przewodniczący. Grazie ħafna, President. Ir-raġuni eh, tal-kriżi fil-Madagaskar kien kolb ta' stat li seħ eh, sentej inu u li biħa ġi eżiljat il-president, l-ex-president tal-Madagaskar. Il-poter inħataf mill-militar li ġi u kol kundannat eh, mill-Unjoni Ewropea u mill-dinja kollha Eh, Madagaskar ġi sospiża mill-EU għalhekk ġiet aktar u aktar eh, iżolata. Issa wasanna punt eh, illi ma nistawx l lura minnu għalek għanna anka nipruvaw nieħdu l-opportunità ta' negozjati biex ikunem eh, ordni kostituzzjonali u ikunem anka lezzjonijiet ħilsa. Dawn il-negozjati eh, huma importanti ħafna għal pajjiż biex bekk jista' jibbenifika mill-lajnuna tal-iżvilupp għall-iżvilupp nispera illi dawk kil qegħdin jiġġieldu jkunu jistgħu jaqblu fuq il-roadmap u dal-waqt inkunu u li eh, inkunu xieda ta' elezzjonijiet ġodda issa l-Onorevol Ferrera. Grazie ħafna President. Qabel eh, ma nkompli nixtieq ngħid li dispeċini illi Eh, eh, Speċini nejt illi nejt illi il-traduzzjoni bil-Portugiż damet ħafna ma ħarġet u għalhekk nixtieq protesta. L-Unjoni Ewropea tista' tappoġġa l-proċess tal-elezzjonijiet ilsa mingħajr ma tindaħal f'kustjonijiet illi ċittadini ta' Madagaskar biss huma intitolati illi jitkellmu dwarhom aħna ma nix nieħdu il-parti ta' ħadd huma iċ-ċittadini tal-Madagaskar iridu jsibu soluzzjoni tal-problemi li għandhom. E, rridu u koll inħallu illi l-SADC provaw jisibu soluzzjoni għal-krizi illi hemm biex bekk u kol ċittadini ikun jisaw jiddeterminaw il-ġejjini taħħom il-Sinjura, l-Onorevoli Basescu. problema tal-Madagaskar qed toħloq problemi anka fir-reġjun. Il-President li hemm bħalissa ħoloq din il-klima ta' klima ta' nuqqas ta' sikurezza. U il- ġew miċħuda anka il-donazzjonijiet lil dan il-pajjiż għalhekk il-Madagaskar bħalissa qiegħed E, perċentwal kbira ta' faqar. u kol problema bil-importazzjoni tal-tessuti fil-pajis jiena naqbel e, ma l-isforzi li qed isiru mill-SADC biex tinstab soluzzjoni terġa' tinġib il-demokrazija fil-pajjiż u koll war importanti għal autoritajiet reġjonali biex jirġaw imxu li triq tal-paċi. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-Honorable Kutas. President, il-krizi politika fil-Madagaskar waslet għall-izolament ta' dan il-pajis fix-xena internazzjonali l-Unjoni Ewropea eh, bl-applikazzjoni ta' trattat għal kotonu waqfu lajnuna lil Madagaskar. Jina napoġġa l-miżuri tal-Unjoni Ewropea eh, fi rigward ta' dan il-reġim ta' raġolina illi qed jipperikola it-triq tad demokrazija pero il-sanzjoni idejem huma kwistjoni delikata hemm konsegwenzi li huma serji ħafna ta' natura soċjali u ekonomika. Rridu naħsbu dwar il-popolazzjoni ta' Madagaskar li għandhom bżonn l-appoġġ tagħna. E, mm, li mandux ikun biss appell għal elezzjonijiet ħilsa u għall istat ta' drittu u għad-demokrazija, imma għandu jinkludi u koll għajnuna umanitarja konkreta. Grazie ħafna. Is-Sur Silvestri, l-Onorevole Silvestri, mill-2003 l-Madagaskar reġa eh, sar parti attiva mill-Unjoni Afrikana. Il-kolb ta' stat tal-2009 wassal għal eh, għal f'Novembru illi għadda rajna illi waqfet kull tama ek Onorevil De Silvestris tista titkellem bil-mod rajna li intfit kull tama li kunem demokrazija f'din l kolonja Ewropea sa nadvent ta' tranzizjoni li mwet ujet xejn tajjeb la fuq il-livell ekonomiku jekk per eżempju naħsbu li n-nies jgħixu binqas minn dollaru fil-jum u lanqas fuq livell umanitarju. Palissa la l-Unjoni Ewropea u laqqas l-Unjoni tal-Afrika ma waslet tal-kompromess mal-Madagaskar adottajna ċertu miżuri pal per eżempju sospensjoni tal-għajnuniet mill-Fond Monetarju Internazzjonali u mal-Bank Dinji. U kol aħna maħniex narfu l-gvern nikkundannaw il kolp ta' stat u nisħu dwar il-ħtieġa ta' elezzjonijiet liberi u trasparenti li huma li jiġu immonitorati mill-komunità internazzjonali. Grazie. Grazie ħafna. Mela. Point of order. Eh. Eh, Jiena nirrispetta ħafna. Ma taħsibx illi huwa il-kellimi li jiddeċidiju li ma veloċità juża u eh, il-kellima f'dan il-parlament ma jistax ikun illi jiqodu jiġu interrotti minħabba l-interpreti, nixtieq nagħmel dan il-punt. The large extents I agree with you. Jina naqbel miegħek imma aħna l-interpreti jgħidulna illi ma jistawx il-ħu mal-pass tal-kellimi. Eh, meta jina eh, eh, ovvjament niġbidlu l-attenzjoni, jina nkun ħanti aktar ħin. Biex bekk ikun hemm anka ċans li siri traduzzjoni. Dak huwa l-iskop tal-xogħolna hawnhekk. Thank you and I will give the floor now. Naddu issa għal Sinjura Korvala. Grazie ħafna, President. mill kolp ta' stat li l-lawn saru ħafna ksur tal-drittijiet tal-bniedem, il-poplu tal-Madagaskar qed ikollu problemi għax għandu noqqas ta' ilma u ta' ikel u ir-riżorsi qegħdin jiġu sfruttati. Il-ġudizzjar u il-medja u ma taħt il-kontroll tal-gvern u violenza kontra il-poplu organizzazzjonijiet ta' dritti tal-bidem kellhom jaħarbu mill-pajjiż għalhekk aħna rridu naraw li terġa' jerġa' jkun hemm l-ordni fil-pajjiż u rridu wkoll investigaw il-ksur tal-drittijiet tal-bniedem għandna wkoll natu għajnuna u uh, naplikaw is-sanzjonijiet issa ngħaddi għall kummissjoni biex jikkummentaw huma jikkommentaw huwa. President, Signori, Onorevoli Membri, il-Komissjoni u r-rappresentanti taħħa huma ħafna bil-sitwazzjoni li hemm fil-Madagaskar u aħna qegħdin ngħidu li ċittadini ta' din il-pajjiż eh, eh, tant sabiħ li aħna lesti nappoġġawhom huma jridu jelbu din il-kriżi li għandhom iħarsu lejn il-difetti li għandhom u aħna na u koll eh, naraw xinuma l-biżijiet li ġorru dawn il ġittadina ġinja kuzzjoni serja ħafna il-membri tal-parlament edin jisegwu din eh, mill-qrib ħafna u qed nippruvaw ukoll nużaw ir rizorsi diplomatiċi tagħna biex inwafqu din il-kriżi għal sentejn sħaħa. Eh, ħarisna lejn is-sitwazzjoni u fis-seba ta' Ġunju jiġifieri jumej ilu. F'Gabon kellna diskussjoni bejn l-SADC u l-atturi varji fil-pajjiż biex nippruvaw insibu soluzzjoni għal din il-kriżi u din tkun ibbażata fuq in-neutralità u anka fuq eh, konsens eh, li għandu jinkludi il-gruppi kollha differenti u li jfisser illi kemm il-komunità u il-maġġoranza l-kbira tal-poplu eh, jina taw l-appoċ illi hemm bżon nispera li jkun hemm riżultati pożittivi biex bekk l-Unjoni Afrikana u l-komunità dinija inkluża dik tal-Unjoni Ewropea tkun tista' tgħin il-Madagaskar eh, jasal fi stat eh, fejn titħaddem il-Kostituzzjoni aħna nirrifjutaw kull tip ta' attentat illi nintroduċu xi eh, gvern de facto jew xi wieħed transitorju. Aħna ma naċċettawx gvern fuq naħa waħda biss għalhekk aħna estendejna l-artiklu 96 tal-ftehim ta' Kotonu, jiġifieri dan issa se jkun validu għal sitt xhur oħra. L-għajnuna umanitarja mhijiex affettwata u Fil-fatt eh, il-miżuri huma eh, konformi mal-ġlida kontra il-faqar aħna l-estili eh, natu appoġġ finanzarju politiku għal perjodu transitorju sakemm ikun hemm ovvjament il-qbir neċessarju u dan il-qbir li trid isir fost atturi kollha anka fost anka mal-SADC u mal-Unjoni Afrikana u anka mal komunità tal-Madagaskar, iġifiri. Aħna suppost ħankunu nistaw nejnu l-Madagaskar jeleb dawn il- żmien eh, diffikultu sissa eh, nofsi oħra nivutaw fuq eh, dan il-punt jgħid il-President il-punt li jmiss illum huwa il-Guantanamo u il-deċiżjoni tal-pjena tal-mot il